told me about that. Give him we have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. Sta morru għad dekirazzjoniet, spiegazzjoniet tal-vot, jek joġobkom, eżis kollegi, ja? Sen kompli bil-Ġermanis, jenat il-President, u l-ewel fejn għanna spiegazzjoni huwa fuq is-salvagwardji proċedurali għat-tfal li sospettati jew mixtieq f'proċedimenti kriminali. Is-Sinjora Morvaj għal-minuta. Skużani, Su President, mhux possibbli illi nitkellem int ovvjament laqas qed tismani għax qed titkellem ma' xi ħadd ieħor il-membri mhux qed Eh, qed jismawni umiljazzjoni di ċittadini tal-Ewropa li nitkellem jien issa jekk joġbok stenna ftit sakemm ikun hemm ċirkostanzi normali deċenti biżejjed għal dan il-Parlament biex jitkellem. Jekk joġbok f'dawn iċ-ċirkostanzi huwa impossibbli li nitkellmu. Jekk joġbok għajt l-onorevoli membri illi meta jitilqu il-Parlament, però jekk jridu jpaċbċu, jekk joġobhom joħorġu minn parlament u nispjegaw u nistennew għall spiegazzjoni tal-vot waqt sakemm il-kondizzjoni tikunu deċenti biżejjed. Well, um, Mrs. Morvay. Signora Morvay, jina diġa stennejt xi ftit minuti, jina uh, nista' nagħmel dak li tajtin ta' xandek raġun. Kollegi, jek ġobkom paċbċu barra mill-plenarja. Can I look at certain colleagues? jekk joġbok anki kollegi mill eh, grupp tiegħi stess Anali Sofija u oħrajn jekk ġokom oħorġu mill penara biex il-kollegi kun jistgħu jibdew bi spjegazzjonijiet tal-vot. I think that should do. So, Mrs. Morvaj. Mela, Signora Morvaj, għal-minuta, issa nadilek il-kelma għad dikjerazzjoni tijak. Iva, nishtiq ringrazzjak, President. Jiena ivvotajt favur ta' dan ir-rapport fuq il-salvagwardja Ġenerali ta' dettijiet ta' tfal. Jista' jkun hemm xi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-terminoloġija użata għax bażi tal-ftehim tal ġrus mawda kull min għandu xiktar min għandu inqas minn 18 il-sena ifisser li huwa minorenni imma aħna pajjiżi forsi hemm xi ma fl-Ungerija f'ċerti sitwazzjonijiet it-tfal li u koll għandhom inqas minn 14 sena jistaw ikunu imres inqoddim l-qorti. Ġifirina naf li muma it ġedji familjari eh, li jistaw jeżistu meta jiġu akkużati t-tfal. Imma u ma jgawdux minn dawn id-drittijiet proċedurali u mill protezzjoni u għalek dawn it-tfal sempliċement jibqaw mingħajr protezzjoni u għalhekk jiena kuntent ħafna li ġadotta dan ir-rapport. Grazzi lilek. Is-sur Pospisil. Grazzi ħafna Presidenta li tajtni l-kelma. Jiena ma appoġġajx dan ir-rapport għax l-iktar jiena naqbel illi hemm bżonn illi konna protezzjoni uniformi tat tfal. Imma jiena ma tantx toġobni din id-direttiva il-kamp ta' applikazzjoni wiesa wis qegħdin naqdu wkoll il-protezzjoni tal-privatezza, imma l-protezzjoni tal-privatezza bżonn ta' taħt il-mandat tal-Istati membri, per eżempju fil-Repubblika Ċeka din nitkellmu din niddiskutu jekk it-tfal illi kommettu reati gravi suppost igawdu mill-anonimità jew le u jina ma approvajċ dan il-rapport għax il-Parlament estenda il-kategorija ta' tfal sa' 21 sena se dan huwa eċċessiv għandna bżonn inżommu proposta oriġinali tal-Komissjoni ġi fit-18 sena. Grazzi. Grazzi ħafna sur bisil. Sur Mekins. Grazzi ħafna, President. L-istatistika tal-Unjoni Ewropea jidinna illi f'każijiet kriminali differenti xi miljun ta' tfal huwa huma involuti ġifieri 12% tal-persuni kollha illi jiġu akkużati b'xi reat kriminali. L-Istati membri ovvjament jaraw din is-sitwazzjoni b'mod differenti, jiġifieri m'hemmx definizzjonijiet għal dak illi jista' jkun trattament ġust tat-tfal. Waqt li aħna staqna illi konna kamp ta' applikazzjoni minimu u jkonna leġislazzjoni fuq it-tfal. Naħseb illi d-dinja ħaġa pozittiva ħafna Nistaw najt id-direttiva u kol se applikati għal dawk l-għandu 12 sena imma għadu ma waslux għal 21 sena. Pero, għanna bżon nestendu din id-direttiva u naħmu fuq direttiva ġdida illi se tkun tista' tara wkoll it-tfal anki mill-età tal-14 il-sena. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Miss Gill se tagħti l-ispjegazzjoni bil-miktub, Sinra Makavi, grazzi ħafna iktar mill miljun tfal ma suġġett ta' proċedimenti kriminali kull sena skont l-istimi tal-Kummissjoni. Dan huwa perċentwali ta' 12 fil-mija minn nies kollha li jiġu akkużati. Iġifieri dan huwa numru enormi. Id-drittijiet ta' tfal mhumiex salvagwardati biżejjed fir-realtà fil-prassi meta niġu għal proċedimenti kriminali f'bosta stati membri. Dan ifisser illi ikun hemm tfal mexlija illi ma drittijiet tagħhom ma ġewx salvagwardati mill-Istati Membri, mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u għalhekk huwa importanti ħafna li jkollna almena standards minimi biex inkunu nistgħu niggarantixxu drittijiet tat-tfal. Għandna bżonn li jkollna uh, salvagwardji proċedurali. Hemm bżonn li jkollhom uh, dritt għall-interpretu, għall-avokat u jkollhom eh, servizz ta' avokat bxejn u għalhekk jiena gara eh, votajt għax nixtieq li kollom proċess ġust u standards minimi għatfall li man għadhom ma laħqux 18 sena għat-tfal illi għal xi raġuni jew oħra u jagħmlu parti minn proċedimenti kriminali. Grazzi ħafna. Is-Sur Hanen. Grazzi ħafna. Dan ir-rapport jibbaża l-istatut legali tiegħu fuq il-Karta Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet id-dokument illi meta ġi negozjat ġi żgrat minn Tony Blair li kien Prim Ministru tar-Renju Unit ma kien se japplika għal Renju Unit u mbagħad il-Ministru qal insomma għandu stant sinifikat għandu l-forza legali ta' kopja tal-Comic Bino u mbagħad il-Prim Ministru attwali qal illi li nistaw noħorġu minn din il-karta u ma nistaw għax parti minn negozjati xejn ma nbidel. Għadin naraw kif dejjem hemm isa ħakma sħiħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Ir-Renju Unit kienet iċilda uħas ta' pala organizzazzjoni intergovernitiva fuq il-Kummix u il-Kunsil tal-Europa kien ta' drittijiet ta' minimi ma naraw l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ikolla ġurisdizzjoni f'kull fera tal-politika. E dan huwa xarabank bank li tlajna fuqu u ma nistawx nibqaw minn ma u għanna bżon ninżlu minn dan ix-xarabank. Grazzi ħafna. Issa. Is-sur Polċak, grazzi ħafna President tal tajtni l-kelma. Jiena, bżonn nammetti, illi dan il-vot ma kienx faċli għalija. Jiena minix ma nixtieqx illi l-Unjoni kolla ħakma fuq il-liġi kriminali ma minnaħa l-oħra hemm vantaġġi wkoll li għalija huma iktar importanti minn żvantaġġi u fl-aħħar mill-aħħar jiena votajt favur ta' dan ir-rapport. Imma l-iktar ħaġa importanti għalija hija illi qegħdin nissalvagwardaw kondizzjonijiet indaqs għat-tfal u għat natu garanziji l dawn it-tfal. Bixek, ma jkollhomx żvantaġġ meta jiġu għal proċedimenti kriminali. L-estensjoni sa 21 sena mhijiex ideali imma skont il-liġi ċeka għandna kategorija wkoll ta' l-età li hija viċin din l-età. Grazzi ħafna, Sur Polċak issa għal minuta, is-Sur Kelly, grazzi ħafna President. Jina napoġa din il-proposta l-direttiva biex inħarsu id-drittijiet ta' tfal proċedimenti kriminali nirrikonoxxi dan il-ftejim ġi wara disa trialogu jiena nifraħ li l-komitatu daw kollha involuti. Minħabba li hemm xi miljun eh, tifel u tifla fl-Unjoni Ewropea li għandhom proċedimenti kriminali kontrihom, hemm bżonn ċar li hemm standards armonizzati u għalhekk għandna bżonn inħarsu it-tfal matul dan il-proċess li kollom dritt tal-proċess ġust, forsi l-iktar ħaġa importanti illi dawn it-tfal ma jerġgħux kommettu reatu jkun jistgħu jintegraw ruhom soċjalment biex hekk ma jkollniex iktar problemi iktar tard dan huwa tant importanti u ta' sfida kbira nċtiq najt ukoll din kundanta l-awtoritajiet Eġizzjani tal-li posteċipaw il-proċess ta' rumada fejn aħna diġa ftit ġimgħat ilu eh, għaddejna rizoluzzjoni għal rilax tiegħu għax ġie arrestat issa eh, u kien eh, taħt l-età. Grazzi. Grazzi ħafna issa minuta. Stephen Wolf, grazzi ħafna President ximdaqqiet sentenza proċediment direttiva li toħroġ bl-lingwaċ illi għal-bicċa l-gwira tagħna naħsbu li hija aċċettabbli u loġika f'dan il ċirkostanzi llum dawn il-proċedimenti fuq protezzjoni ta' tfal fil-proċedimenti kriminali jidru raġonevoli. Renju Unit għaslet li toħroġ mid-direttiva la tatma dan il-qasam xil proċedimenti tagħna għal dawk li huma tfal għandhom standards ola minn daw li ġiġu proposti mill-Unjoni Ewropea. Imma dan mhux forsi l-punt Il-punt hawnhekk huwa għal dawk in-nies li għandhom bżonn eh, jivvotaw fir-referendum 20 ta' Ġunju għandhom bżonn ikunu konxi tal-fatt li llum qed introduċu proċedimenti fuq it-tfal huma differenti għal tagħna u għada se introduċu leġiżlazzjoni li differenti minn tagħna u jekk nivvotaw biex nibqgħu b'xi stadju ieħor se jkunu soġġetti għal dawn ir-regoli. Maħniex għed nitkellmu fuq l-status quo, għed nitkellmu fuq il-futur u r-Renju Unit se tibqa' xi ħaġa li hija id-disprata u mudlama. Grazzi. Grazzi ħafna. Ek nalqu l-spiegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport Kinici issa morru għal rapport ta' Jens Gaja l-inji gwida għal budget l-2017. U naddi l-kelma lil sur Zilaga, grazzi ħafna eh, fuq il-budget tal-2017 fej kunem proċess ta' fondi u għalhekk aħna astenejna biex nżommu dialogu miftuħ qabel ma nalqu il-budget. Imma fuq dan il-budget tal-2017 ma tantx tallimna mill-passat u mill espenza tagħna għandna bżonn eh, naħdmu iktar għal budget tal-2017 li jkun meħek aħjar u jkun qed li jkun jista' jasma dak li huma t-tħul per capita tal-pajjiżi eh, membri tal-Unjoni Ewropea u fil ġranet il-ċin se jkun hemm ftehim fuq il-refuġati u f'dak li tiġi fil-pajjiżi terzi u għalhekk aħna ma nix li jkun hemm ħitan barra imma diġà ir-rappreżentant qal li dawn huma kollha legali u għalhekk eh, nara ż żieda fil-budget biex nimilitarizzaw il-baħar Eġew u mhux għal għajnuna umanitarja u għalhekk għandna bżonn adattaw ruħna għall emerġenzi umanitarji u nuru solidarjetà tagħna ħemma nirrifjutawx l-ideali u l-valur tal-Unjoni Ewropea. Onorevoli kollegi. Vielen Dank. Jetzt für eine Grazie ħafna. Issa għal minuta. Is-Sinjura Lopez Bermeo, grazie ħafna. Ina votajt kontra dan ir rapport għax ritifika il-politika neoliberali tal-budget komunitarju għax il-finanzjament hija waħda regressiva u minħabba li m'hemmx kontroll demokratiku u lek hija ħaġa serja għalija f'dan il baġit tal-2017 qed insaħħu l-istrutturi ta' gvernanza ekonomika u napoġġa permezz ta' baġit pubbliku mezzi ta' liberalizzazzjoni u ta' individwazzjoni eh, tal-kundizzjoni tal-ħaddiema illi iġibu magħhom ħafna eh, naqisu telf għal ċittadini Ewropej għal dak li huma l-impjiegi imma l-istess eh, fondi għedin nsaħħu l-mekanizmu ta' suq u biex ikun hemm polo, polo uh, eh, plastru autonomu tal-finanzi pubbliċi biex ek l-istat ikun qed is-sovvenzjoni bat l-investiment privat minn flok jiġġenera model model produttiv distint. U għalhekk aħna nixtiequ l-Ewropa isaħħa l-fondi tagħha għal fond demokratiku sovran tal-istati membri tagħha biex nkunu nistaw nirrifjutu u najdu illi għadak li l-investiment u l svilup industriali u l-agrikoltura jistaw jisibu fu politika ta' koezjoni eh, u ftuħ ta' suq Grazie ħafna. Grazie ħafna għal minuta il sur Hannan. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Grazie ħafna, President. Min mit sena ilu ħdejn ix-xmara, ħdejn Bagen, kien hemm bejn xi baruni u ir re u mbagħad 50 sena wara kien hemm Parlament Westminster u mill-bidu net dan l-operat tal-Parlament ma kienx rappresentazzjoni imma biex il-Gvern ikun responsabli, speċjalment finanzjarment. Il-bqija affarijiet marġinali imma r wol ta' deputat kien illi l-eżekuttiv jiġi dejjem iċċekkjat. Ħanaraw differenzi mal-Parlament Nazzjonali tal-mtinġu għal dawn il-kwistjoniet fuq il-budget u l-imġiba ta' dan il-Parlament vizavi dan ir-rapport. Aħna bħala deputati biċ-ċarbira tagħna dejjem saqsu għall-iktar fondi u risorsi Ewropej u zidiet fil-budget il-kontra tal-Assemblea Nazzjonali u għaliex ġew imwafqin. Nibqgħu nistennew fuq nuqqas ta' ċertezza wara il-vot jekk nitilqu jew le bħala Renju Unit imma hemm ċertezza il-budget qatt mu se jsir iżgħar. Grazzi ħafna issa Signora sinjura Meekins. Anzi, Sir Meekins, grazzi ħafna President. Huwa kurjus illi din is-sistemi tal-linji gwida huma biex ikonna mezzi oħrajn wara l-perspettiva fuq bosta snin u nirraffinaw ir-risorsi ta' fondi mill-Istati membri il-kbar. Imma ovvjament tajab ħafna illi fuq dak fid-dawl tal-orizzont 2020 l-Erasmus Plus kif ukoll l-intraprizi żaru medji, l-SMI, skemi ġodda u skemi ta' imprenditorija huma prioritajiet importanti għall-Unjoni Ewropea u għall-budget tagħha imma joħroġ ċar ukoll illi risorsi addizzjonali eh, għal Greċa ta' 2 biljun euro se jagħtu imbottatura biex niċildu kontra l-instabilita li jina votajt għalija. Għani minuta Stephen Wolf. Grazzi. Grazzi ħafna l-bira fil-Renju Unit, parlament, matajni l-Gvernatur tal-Bank tal-Ingilterra għaljem riski illi l-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea injora żewġ fatturi l-ewwel. Ir-riskju illi nibqa' fl-Unjoni Ewropea u r-riskju illi ma jkonniex tibdil fiħdan l-Unjoni Ewropea Dar rapport dwar budget illum li stabilix l-ingwida għal budget 2017 kena stqarija li tajt stati eh, eh, jete waqfu l-Europea għamli tikseb iktar flus. Nis fil d difmu il-ek jivvitaw biex nibqaw jivvitaw favur organizzazzjoni eh, meċxija minn ħadima ta' ċivil illi jixtiequ jżidu l-budget tal-Unjoni Ewropea mingħajr rappreżentazzjoni minn tagħhom. Kien hemm pajjiżi li Imxar bot ma' rinjoni unjoni taxqalu l-man għandu jkun hemm rappreżentazzjoni għal kull tip ta' tassazzjoni. Hawnhekk se jkollna zida fil-budget mingħajr l-ebda eh, kontribut minn aħdar l-parlamentari li mistaw jagħmlu xejn. Grazzi, l-Onorevoli Polċek. Grazzi. Jiena bilt ma dan ir rapport għaliex huwa essenzjali sabiex nfasslu l-budget u essenzjali li l-Unjoni Ewropea ma tiġix distabilizzata f'qasam ieħor jiġifieri qasam budġetarju. Il-Presidenza Presidenti dik tal-Lussemburgu rietna kif nistgħu nfasslu budget mod effettiv u kif nistgħu wkoll nadottawh. Kien wieħed mill-passi ta' suċċess tal-Presidenza tal-Lussemburgu u nittama il-anka ta' waraja dik Slovakka jinnexxilhom jitemmu proċedura budgetarja b'suċċess. Nipreferi jekk nħejju il-budget ċertu flessibilità, varjabilità, għaliex qoddimna għandna sfidi importanti, kriżi ta' migrazzjoni, investimenti strateġiċi, tensjoni globali fil-pajjiżi ġirin, dawn kollu ma' kwistjonijiet li għandna nħejju ruħna jom. Grazzi. Bekspit China il spekazzjoni ta' fuq dak il-rapport, issa rapport Hubner fuq il-tfassil aħjar tal-liġijiet nibdew bis-sinjura Morvaj. Grazzi ħafna. Astjenejt mill-li nivvota favur Per kien hemm partijiet li jogħġbuni ħafna minn dawk illi konfermaw kif sussidjarjetà u proporzjonalità huma importanti. U kemm huma kemm huwa importanti r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fil- kontatti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għalfejn noġobni tandan għalfejn ipproponejt illi il-kollegi fl-Ungerija jitlu fid dettalju kofu da rapport naslu importanti li nfakru l-ċittadini tagħna għal darba tnejn tlieta xi tfisser sussidjarjetà. Tfisser li pajjiżi nazzjonali jżommu s-sovranità tagħhom, ma jċedux id-drittijiet tagħhom sabiex jistabilixxu il-ġejni tal-pajjiżi tagħhom ħlief li forsi dan nagħmluh qasam legali limitat. Grazzi. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem tuto zprávu pod... Grazie ħafna President, jiena votajt favur dan il-rapport għax jiena naf li l-kwalità tal-liġijiet tagħna eh, ġili tintefa' taħt dubju. Meta jiena kont responsabbli għall adozzjoni tal-leġislazzjoni u trasposizzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'Repubblika Ċeka ġili skoprejt li hemm interpretazzjoni differenti fil-gwatta direttivi u eh, kontet eh, naħseb eh, nimmu l-aħjar mod biex titrasponi li fil-liġi nazzjonali. Għana ftajim li foka fuq il-kwalità tal-tfassil tal-liġiet, tal-kidba tal-liġiet, miex kwistjoni teknika, iżda hemm il-kwistjoni politika u koll tifsira politika jekk dan il-Parlament u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea irres u liġijiet li huma ta' kwalità baxxa eh, bil-fors mbagħad ikollok impatt fuq iċ-ċittadini tagħna u kif il min jivvota jħares lejn l-Unjoni Ewropea il rwol tal-Parlamenti Nazzjonali qed jissaħħu u naħseb li tagħna għandu jintuża iżjed fil-ġejjeni. Eh, Sven Sulza għal minuta. President, kollegi, jina votajt favur dan il-rapport. Għandi najt pero li għamiltek diffikultà għax kollox sejf direzzjoni tajba, pero xie joqsma s-seta tkun iżiet soda fil-rakkomandazzjonijiet tagħha fil-gwar tal-intrapriżi zaromedi, per eżempju, xtaqt nara xi eh, test vinkolanti tal-SMEs Unbat il-konsulenza bejn il-Konsil u l-Parlament u l-Komissjoni setat tkun isir trasparenti il-proposta tal-Komissjoni li jena ħaris leha fil-bidu. Naħseb li kienet tajba, iżda id-dajfet fil-negozjati jina batajt favur, iżda bxie rizervi minnħatijaj. Grazzi. Eh, Sir Manekin, si kħeġbok għal-minuta. Grazzi President, ovvjament il-regolament fil-Unjoni Ewropea għandu jkun tal-aħjar kwalità nkella se jkollha eh, effett fuq nofs biljun eh, persuni li jgħixu f'din il-pjaneta u se jkollha eh, effetti fuq il-kulla qasam il-kultura, l-edukazzjoni, eccetera. Issa fil-gwad dokumenti li qed nitkellmu dwaru issa importanti li ħafna aspetti li għanna xasum għal SMEs jittieħdu in konsiderazzjoni. il bicċa kbira tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea huma SMEs fil-fatt. U regolamenti aħjar u regolamenti iżjed sempliċi huwa punt tajjeb ħafna. Biċċa kbira tal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea m'għandhom ebda idea f'dak li qed jiġu fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u bekk għandna nafiċna ruħna mal-votanti tagħna. Fl-aħħar nixtieq ngħid li importanti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 u kulħadd għandu l-programmi tiegħu. Ka un pom de Kraċun xi daċe. Għalhekk għandna eh, leġislazzjoni abbundanta ħafna li anka tiswienna. U fl-aħħar mill-aħħar għandna għanna ġabra sħiħa u l-elettori ma jkunux jistaw jifmu xie tfisser u għaxi xie servi. Il-liġi tkun ċari, ċara, sempliċi u qasira. L-importanti ju li kunem ftit għati leġislativi aħna edinaw biex aħna nannu liġi għal-ċittadin. Mux biex nipromuovu l-idejat tani, l-idejat personali tana. Ta il kommissjoni il kunsill u l-Parlament irridu jikkonsultaw li l-om infusom bejnietom u jridu jħossu jridu jaraw xieħossu il-ċittadini. Grazzi ħafna. <clears throat> L-Onorevol l minuta waħda. Gut, jetzt ist das Mikro an, ich hoffe es zählt erst ab. Iva, issa għanna l-mikrofonu mixol u jaħdem. Grazzi President, jinvotajt favur il-rapport Hibner. Kumpanji hai ħaj gwadanjaw biex jineħħu l-amministrazzjoni zejda u ħajkollhom indipendenza fil-verifika tal-proposta tal-Komissjoni f'dan napoz il-Komissjoni qiegħda tafas tisħaq fuq l-involviment iktar tal-Parlament u fil-verifika tal-riskju u assi differenti ta' leġislazzjoni tiġi irtirata. <clears throat> Fit-trialogu minna il-vot tal-Parlament kien hemm diversi passi għal trasparenza ħjar u tim ta' negozjati dan ikun jisservi ta' eżempju tajji aħjar eżempju tajjeb u iktar inqas burokrazija. Għax jidu naraw minnu responsabli għal diversi passi ta' leġislazzjoni. Grazzi ħafna il li mistal minuta. President, il-grupp ta' soċjalisti votaw kontra għax huwa mhux hekk bilanċjat għax qisu il-Parlament se jiġi konsultat mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Eh, ovvjament da mhux biżejjed aħna kol-leġislaturi din xi ħaġa bażika. Il-Partit Soċjalista jerġa' jgħid li dan il-ftejjim se jimmina il regoli ta' protezzjoni soċjali tal-ambjent u anki ta' saħħa pubblika. Għalek għalina ma stajniex naċċettaw dan il ftejms interinstituzzjonali l-Ewropa palissa sejra ħażin. Hemm bżonn iktar armonizzazzjoni u dan id-dokument m'għandu xejn x'jaqsam ma' dak li stennijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa Stephen Wolf għal-minuta. <clears throat> Għal darbohra grazzi sur deputat president, liġijiet u regolamenti aħjar. Kulħadd jaqbel ma dan. U aħna għandna bżonn iktar liġijiet għax wara regolamentazzjoni ta' 40 senna tal-Unjoni Ewropea qed inkomplu fit-triq ta' inqas GDP fil-Stati Membri qed innaqsu kollha l-produttività inqas anka 13% inqas ta' nuqqas ta' impjiegi fost iż-żgħażagħ Dan huwa kontinent li qed jaqa' li qed imut minħabba liġijiet tal-Unjoni Ewropea meta tħares lejhom daw il-liġijiet tittara kif dawn huma maħluqa fl-Istati Uniti għandek senaturi u nis membri tal-Kongress li għamlu għom in nis ikunu riduhom fin-nazzjonijiet fl-Istati membri huma l-proletari li għamlu l-liġijiet għax in-nies ekkiritu imma hawnhekk fl-Unjoni Ewropea huma l-personal tal-ċivil il-civil service li jkun irrid daw il-liġijiet. Isu kaptan, e, isu kaptan fuq vapur. Grazzi ħafna. U hekk spiċċajna dan is-suġġett u issa naslu għal mozzjonijiet għal rezoluzzjonijiet dwar il mal-Philip Morris International, ta' kumpanija ta' sigaretti. Grazzi. Grazzi, President. Tól, hogy a termékekre vonatkozó megállapodás. Jekk tħares lejn it-titlu ta' dar rapport, huwa ċar li jirreferi għal ftehim dwar it-tabakku prodotti tat-tabak il-PMI ġifieri f'parentesi. <clears throat> tista' timmaġina li l-PMI hija xi tip ta' ak akronim illi, illi ġiet ivvintata mill xi uffiċċju fl-Unjoni Ewropea, ma jekk inti tħares mill replay dar rapport tista' tħares lejn dan fil-fatt ifisser li huwa l-PMI li hija li hija konglomerat urġenti, eh, konglomerat eh, ġigantesk gigantesk u il-Philip Morris huwa wieħed minn daw il <clears throat> il-kumpaniji li qed tipprova tafa sal xi ħadd ġab bħal dal ftajim Jisum tfal li għedin ħallisu għandek tfal li suppost li tista tistedinhom biex jagħmlu essej fuq dawk li qed jagħmlu l-eżamijiet finali tagħhom. U e, fikli klim kull għanna għanna issa zaħtan għandhom jitalmu fuq dawn l-aspetti kollha Grazzi ħafna, kellim li jmess. Jiena um, kelli kont rizervat ħafna fuq dan il ftejem il dokumenti li għandi jaruni li il ftejem li kienem qabel u li aħna l lumi votajna biex nġeddu dan il-ftejim, etnara li it-traffikar tal-prodotti Philip Morris li huma falsifikati naqas. Imma qed nitkellmu issa fuq aspett fuq fenomenu ieħor, is-sigaretti kekk imsejħa bojt, prodotti tat-tabak ma, ma limitajnijomx għalhekk iridu nsibu soluzzjoni iktar sistemika u mhux biss nidħlu fiftejmiet ma' min jipproduċi dawn l-affarijiet u kol il-tabak illegali li qed jeqret is-suq. Grazzi. Grazzi l-kollega li missa l-minuta sur Mannikins. Grazzi President. il pajiz il latvija prodotti folos ta' tabak jidru ħafna l-iskop ta' dan qed jiżid ma' kull sena li tgħaddi. Ir-reġjun tagħna huwa wieħed mill-iktar foqra fl-Unjoni Ewropea u n-nies li jgħixu fih jippruvaw iżommu rashom il fuq mix-xefaq tal-ilma. F'dak li għandu x'jaqsam l-importazzjoni ta' sigaretti u jekk ma jkollhomx xogħol legali ħaj jibqgħu sejrin hekk l-affarijiet. Hija ħasra li l-Kummissjoni dedikat daqshekk żmien fuq analiżi ta' natura teknika minn mindu l-frar minn frar tal-2016 unbat ħareġ il-dokument aħna nistennew aħna stennejna dan f'Mejju tas-sena l-oħra. <clears throat> Huwa kummerċ illegali qed jgħid il-kellim. Il-kummerċ li involvi sigaretti folots i-falsifikati u rridu nagħmlu mill-aħjar biex aħna nikkontrollaw dal-kummerċ. Is-Sur Manikins għal-minuta. Kjoġbok. Grazzi ħafna, President. Għal ħafna żmien kien hemm ftehim bejn il-Boris Filip Morris u l-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen illi ftehimiet ta' din natura għandhom jiġu evitati fil-prinċipju tagħhom l-ewwel nett għaliex għax mannix nipermettu li daw il jiġu fuq ħlasijiet ta' flus. U t-tieni l-Unjoni Ewropea miex edem biex tagħmel ftejimiet ma' kumpaniji uniċi għandha tkun hemm mal kumpaniji b'mod ġenerali. L-industrija tat-tabak kienet qed tuża ftejimiet bħal dawn bħala mod addizzjonali biex titfa' is-saħħa tagħha fuq l-Unjoni Ewropea rajna fejn per eżempju din il-PMI gradwalment qed tiġbor iżjed seta magħha biex teżerċixxi influenza fid-dinja tal-politika jina nemmen li għanna nużaw din l-opportunità biex nadottaw regoli ċara, ċari u jina kontent ħafna li l-Parlament Ewropew eh, ivvota kif għaddaw u ġibna fit-tmim dal-ftejim. Issa kelli ma li jmiss għal-minuta u koll. Thank you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 Vielen Dank. Das beschließt die Erklärungen zur Stimme. Grazie ħafna. Issa ħna l-istejna il-votazzjoni u l spiegazzjoni ta' voti u nissospendu il-seduta sakkieta ta' ta' nofsinhar. Grazzi ħafna.